iper ta' 2011 fuq it-trasport. Nat il-kelma l-rapporter issa, issur Vanderkamp, għandek il-kelma. Dank u zeer. Ik wil allereerst... Grazie, president. Lorna. Nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs u l-intaw kollha li kienu voluti fi xol tagħna fil revizjoni midterm. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom. Għanna proċess twil orajna 600 30 emenda u ma kienx faċli flimkien ma' shadow rapporters namlu dan kollu naqduh f'test wieħed konsistenti mar nixxielna. Għadda stant nirringrazzja l-staff ta' gruppi differenti, tal-PPE u l istaff tal-Parlament Ewropew tal-għajnuna li huma ta' Dan huwa punt ferm importanti. L-ewwel kumment dwar il-white paper. Ma tantx kien hemm wis politika ġdida u l-għażliet li kienu qed jiġu adottati ma kienux eh, partikolari. Imma insomma din hija reviżjoni mid-term u l-anwa li nassikuraw li jkun hemm kontinwazzjoni fil-politika u naħseb li dan kien ta' suċċess. L-Unjoni Ewropea eh, toħroġ politika ta' trust rapport kull sentejn. U jekk inti tagħmel dan dan huwa approċċ eh, li ma jinftihemx għandna rridu nippruvaw niksbu kontinwità. Eh, President, is-settur ta' trasport ġewwa l-Ewropa huwa eh, importanti. Fl-Olanda aħna dejjem ngħidu li mingħajr it trasport jieqaf kollox u għal dastant is-settur ta' trasport għandu il-kapacità li jagħti servizz u wkoll eh, huwa ta' importanza għall iżvilupp tal-ekonomija Ewropea. Mijiet u għaluf ta' nies li jaħdmu fis-settur ta' trasport ma nix ninsaw dan. Fl-istess ħin, President, is-settur ta' trasport għandu jkun sostenibbli Dak li nistgħu naraw issa huwa li 24 fil-mija ta' tniġis ġewwa l-Ewropa huwa ikkawżat mis-settur ta' trasport. 29 fil-mija mis-settur tal-enerġija u għal daqstant tista' tara x'inhi l-pożizzjoni tagħna. Is-sostenibilità miex biss tedida jew kol opportunità l-innovazzjoni u l-innovazzjoni fis-settur tat trasport huwa xi ħaġa li aħna ser ikollna ninvestu fih f'dawn l-10 snin u xin sena li ġejjin. Dan l-istadju jew naraw uħut mis-sezzjonijiet fir-rapport fuq ir-reviżjoni mid-term. Sfortunatament aħna kena nieħdu nota tal-fatt li din bidla fil-metodu minn tip ta' trasport għall-ieħor minn mm, toroq għal trasport tal-ajru, għal ferroviji, mm, dan ma seħx din il-bidla. Għal kem aħna rridu trasport iktar nadif li għandek per eżempju fuq uh, eh, xmajjar jew ferroviji, Però rridu nagħtu iktar priorità biex nipromovu trasport uh, fuq ix-xmajjar u trasport bil-ferroviji. Mm, Dija konklużjoni li l bilna fuqa. President, l-ITS, Intelligent Transport Systems, aħna rrid iktar innovazzjoni u rridu sal-2020 li konna dan it-trasport li jibda jaħdem sew. Dan m'għandux isir f'trasport urban kien hemm ħafna kontroversji dwar dan u l-kollegi jridu jindirizzaw dan. Sibt eh, li kelli xi ftit iktar ħin. Grazzi, grazzi zur rapporter. Issa fissam il-Kummissjoni Ewropea nadu għal-Kummissarju Violetta Bulls. President, membri onorevoli, l-ewwel qed nirringrazzja l-rapporter is-Sur uh, Van de Kemp, Shadow Rapporters u wkoll lill-Parlament kollu għal kooperazzjoni importanti fl-implementazzjoni tal-white paper tat trasport. Aħna ħdimna ħafna sa minn Novembru li għadda fil-Kumitat Tran. Kien hemm iktar minn 6 emenda U dan juri li kienem ħafna xogħol minnaħa tal-membri parlamentari dwar dan is-suġġett. Dan ir-rapport nilqaw u waqtu. Wata kwalità għal daqsant jiena permetti li nikkommenta fuq seba punti speċifiċi fir-rapport. L-ewwel il-promozzjoni tal-kbdalti u użu effettiv tal- mezzi kollha tat trasport enfasizzati fir-rapport aħna nappoġġaw biss dan il-lan Dan huwa għaliex din il-politika tagħna tiffoka fuq kundizzjonijiet fuq il-links tal-infrastruttura iżid il-livelli interoperabbli u kompetizzjoni tajba għal metodi kollha. Tini ħaġa, infrastruttura dan huwa qasam fejn il-Kummissjoni għamlet progress sostanzjali id-definizzjoni eh, tal-ħolqien ta' fċilta' Ewropea net waħda mill-kisbiet tagħna fl-aħħar snin u l-proġetti ta' trasport jistgħu jiffukaw fil-FSI il-Fond Ewropew għall investimenti Strateġiċi. Tilet ħaddu sostenibilità ta' trasport għanwa qasam fejn il-Kummissjoni ser tibqa' attiva dwar id-dekarbonizzazzjoni u kol azzjonijiet kontra impatti oħrajn ambientali, l-kwalità tal-arja, sejjes, eccetera u eh, minnu li dinja eh, era fejn hemm bżonn ta' iktar sforzi. imma rridu għodu attenti li ma nafsux għal soluzzjonijiet li huma mhumiex immirati li l-ispeċifikazzjonijiet lokali. Raba ħaġa, soluzzjonijiet diġitali aħna naqblu li rridu nżidu informazzjoni tal-vjaġġar u natu sistemi integrazzi tal-biljetti. Iżda jiena naqbel ukoll ma dawk l-stakeholders li jgħidu li ma nistgħux nimponu soluzzjoni waħda fuq livell Ewropew aħjar namlu l-informazzjoni disponibli mbagħad in-negozju joħorġu is-soluzzjonijiet tagħhom skont il-bżonnijiet tal-konsumaturi. Aħna ser namlu frameworks regolatorji biex nagħtu iktar nippermettu li servizzi ta' valur miżjut joħorġu iktar. President, membri onorevoli, ir-rapport ta' jitlob għal ħames element li huwa li jpoġġi lin-nies fil-qalba tal-politika tat-trasport. Ma nistax naqbel iktar magħkom f'dan l-approċċ. Jiena konvint li t-trasport l-ewwel net għandu eh, jaqdi l-bżonnijiet tas-soċjetà l-użu l-passiġġieri u l-konsumaturi din hija xi ħaġa li aħna ser inżommu fil-qalba tal-inizjattivi kollha tagħna. Sitt soluzzjonijiet soċjali. Is-sitwazzjoni preżenti mhijiex waħda sodisfaċenti. Il-Kummissjoni Sur Juncker tat importanza kbira biex tindirizza kondizzjonijiet ta' xogħol, kapaċitajiet mismatches u li eh, ikun hemm ġustizzja soċjali. Mingħajr dan fuq l-aġenda musser nkunu nistgħu nsaħħu is-suq intern tat trasport. Insemmi ir-rapporti f'dan ir-rigward Issa seba ħaġa, iktar uh, trasport kompetittiv u effiċenti. Hemm ħafna ostakli ġewwa l-Ewropa xorta waħda li qed jagħmlu effett ħażin fuq il-funzjonament tas-suq uniku tat trasport u aħna naħdmu biex inneħħu dawn l-ostakli u biex noħolqu uh, zona ta' trasport tajba unika u li din tistambat tiġi esportata għal pajjiżi terzi. Dan ser jipermetti li l-Ewropa tżomm il-tmexxija tagħha. It-tmim punt dan uh, rridu nenfasizzaw il kwistjoni ta' implementazzjoni ħażina ma nistax ninaqbel ħafna mi dwar dan. Għajna ah, nisperle f'dan l qasam nistgħu nikkooperaw mill-qrib biex bekk nassikuraw li l-liġi tal-Unjoni Ewropea tkun ċara u sempliċi kemm jista' jkun u biex bekk ikun hemm attenzjoni biżejjed għall-infurzar. Jiena ħerqana issa li nisma uħut mill-kommenti ta'kom dettaljati u ah, kif aħna ser nimxu l-qoddim. Ix-xogħol tagħna għadu għaddej u jiena ħirqana li nikkoopera ma'kom b'mod kostruttiv matul il-mandat tiegħi kollu. Grazzi. Madam Commissioner. Kummissarju, issa ser ngħaddu għal kellima eh, fisem il-gruppi politiċi l ewel net fisem il-PPE Nadu Assur Piper. Grazzi President, Kummissarju. Il-rapport għandu ħafna informazzjoni tajba għat trasport, trasport sostenibli u titjib ta' konnessjonijiet ta' trasport. F'teorija kollox huwa tajjeb ħafna, iżda s-settur ta' trasport illum ma jina jenata bizziet attenzjoni. L-industrija ta' trasport eh, hija l-industrija li teħdila eh, iktar mizati, iktar charges, iktar Eh, xaħalsu anka fil-rigward ta' trasport lokali, miex biss kwistjoni ta' regolamenti, pero anka fil-rigward il-finanzjament, għanna taxxi, tal-minerali, ta' zejt, levis differenti, u dawn imorru f'investiment tal-infrastruttura u protezzjoni ambientali, eh, trasport kol huwa problema fil-Kummissjoni Ewropea għalfejn il-Kummissjoni ħadet il-flus mill-Connecting Europe Facility biex t'edu ximkien, t'edu dan il-flus ximkien ieħor. L-istess għal konsil kena problemi biex nassikuraw eh, il-frontieri tagħna. fil konsil jmiss fit-2 ta' Ottubru naħseb li l-politika ta' trasport għandha enfasi eh, differenti. Dawn huma diskritti tajjeb ħafna fir-rapport tas Sur Van de Kamp sostenibilità iktar kompetitività għall infrastruttura tagħna kif ukoll l-operaturi biex bekk aħna nkunu ma nitilfux fil-kompetizzjoni globali. Grazzi. Grazzi fisem l-essendi. Is-Sinjura Tapardel.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 Jekk aħna rridu nagħmlu żona eh, unika ta' trasport ġewwa l-Ewropa rridu nammettu li dan huwa xogħol diffiċli. U jekk irridu nirnexxu rridu pjantazzjoni preċiżi rridu niddefinixxu l-istadji u l-anijiet. Il-white paper fuq it-trasport ehm, għandha tkun dan il-pjan. Iżda aħna adottajna din l-istrateġija sena ilu, iżda nista' naraw li għaw dewmien fir-rigward tal-implementazzjonijiet tal-għanijiet, uħut mill-għanijiet ma kienu realistiċi u kienu wis ambizjużi qed nitkellem hawnhekk dwar l-abbandun tal-karburanti fossili fit-settur ta' trasport. Di kienet x'ambizjuża wis din il-mossa. Aħna rridu nieħdu din l-opportunità issa biex nifokaw fuq il-problemi reali. L-integrazzjoni fis-settur ta' trasport għandha tkun għandha ssir xi ħaġa li qed issir realment. Irridu nenfasizzaw il- Network Trans-Ewropew proġetti bħal pereżempju TNT u ma ta' importanza kbira u ma meħtieġa jekk aħna rridu nżidu l-integrazzjoni ta' trasport Ewropew u jekk aħna rridu nżidu d-disponibilità ta' trasport f'żoni eh, fuq il-periferija. Il-networks TNT għandhom jitqisu bħala l-iktar priorità importanti tal-politiċi tagħna fis-snin li ġejjin. It-tieni ħaġa, il-white paper kif inhi bħalissa ma tirriferix eh, bizzejiet għal mobilità urbana u għat trasport urban ma titkellimx biżejjed dwar il-car sharing per eżempju u forum simili dan huwa dokument strateġiku u suġġetti importanti ta' dan it-tip ma nistawx ninsewhom. Jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar il-futur tas-settur tat-trasport ma nistawx ninsew l-impjegati tas-settur, l-istaff il-ħaddiema. Eh, eh, xi stati membri qed jippruvaw jipproteġu lill-negozjanti eh, tagħhom ma' detriment tal-libertajiet bażiċi ekonomiċi u applikabbli fl-Unjoni Ewropea. L-iskuża hija l-għajnuna soċjali ma dan mhuwiex aċċettabbli nilqalfat li l-rapporter qed jitkellem dwar li jsib l-insibu l-aħjar bilanċ bejn is-suq intern u id-drittijiet tal-imp impjegati. Nispera li l-Kommissjoni Ewropea tisma' din il-messaġġ u tieħu konsiderazzjoni dan il-kumment eh, eh, kif ukoll kommenti oħrajn għal l-implementazzjoni ta' din il-politika. Grazzi, nixtieq issa nsaqsi lill kollegi kollha biex iżommu mal-ħin tagħhom. Nadu issa Sinjura Tapardell. Grazzi, President, kollegi, kummissarju, l-organizzazzjoni eh, eh, u tibdiliet eh, fi soċjetà tagħna jġeluna naħsbu kif dwar kif jaħdem it-trasport u miżur qisu miżuri li suraw suġġeriti erba' snin ilu fil-white paper. Din hija aġenda ambizjuża li suppost kellha toħloq zona ta' trasport dewa ġew l-Ewropa. Dan għandu jakkomoda uh, eh, iktalba ikbar għal mobilità u biex tirrispondi għal bżonnijiet tal-passiġġieri fil-21 seklu. Biex nagħmlu dan, Aħna għamilna fiċ-ċentru ta' diskussjoni tagħna il-passiġġieri. Aħna nemmnu li rridu nżidu l-kwalità tax xogħol fis-setturi kollha tat trasport billi nistabilixxu standards minimi Frigward ta' suq ta' xogħol li rridu napplikaw eh, il-prinċipju tal-ugwaljanza eh, ta' possibilitajiet ma jridx ikun hemm l-ebda ostakli fis-settur ta' trasport u rridu jiġu ntużati il-mezzi kollha ta' trasport. Għandna bżonn ta' infrastruttura uh, eh, diġitali wkoll l-isforzi tagħna rridu jiffukaw fuq l-interkonnessjoni tal-żoni fuq il-periferija ma' reġuni l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea biex bekk il-passiġġieri eh, prodotti u servizzi kunu jistgħu jiċirkolaw mod liberu u mod effiċenti. Investimenti f'dan il-qasam għandhom impatt serju fuq il-koezjoni reġjonali u dan għandu eh, wassal għal eh, iktar titjib fl-urbanizzazzjoni. Dan eh, ġenna nasbu iktar dwar ċentri urbani fejn hemm ehm, aspetti negattivi ta' kuljum per eżempju emissjonijiet ta' CO2, kwalità tal-ajru jew inkolla kondizzjonijiet ta' traffiku informazzjoni real time tista' tressaqna iktar qrib lejn lan tagħna li nimxu il qudiem lejn uh, trasport sostenibbli. Il-trasport huwa uh, ta' importanza kbira għall-Unjoni Ewropea u jista' jwassal għall l-iżvilupp ta' iktar turizmu pereżempju u jista' jtejjeb ukoll il-kwalità tas-servizzi għall-passiġġiera. Grazzi. Issa fisem l-għaldem Is-Sinjura Meissner. Grazzi President, kollegi, Kummissarju. Iva, fil-fat, naħseb li il trasport huwa mhux meqjus kif suppost. It-trasport huwa fil-fatt is-sinsla tas-suq intern 24 sija wara li inti tkun mm, xtajt ħaġa fuq l-internet trida li jibatu ilek. Jekk ma nimx trasport ma tasallek xi kien di tixxi prodotti friski ta' kuljum eh, dawn jiddependu fuq it-trasport. Dan huwa għaldaqstant għan-nies ġewwa l-Ewropa u għal aħna għandna bżonn ta' trasport. U allura bażikament dan il-pjan li rajna tal-metro fejn għadna l-bliet kollha fl-Ewropa. It-tenti network dan huwa l-mod Ewropew li għandna bżonn biex bekk in-nies ikunu jistgħu ikunu f'kuntatt ma' xulxin mingħajr uh, traffiku uh, mingħajr ostakli. Ovvjament hemm bżonn tal-flus eh, għalhekk uh, il-flus poġġew fil-budget. Iżda biex ikonna din il-mobilità għal trasport tan-nies u l-prodotti għandna bżonn ta' kull tip ta' trasport il-ferroviji, toro, uh, Mm, dajes anka ah, roti xi kultant, hemm bżonn ta' ċertu kriterji irid ikun nadif u sikur kemm jista' jkun trasporti tkun accessibli aċċessibbli għal kulħadd kemm jista' jkun ma minn fejn huma jgħodu fejn jqogħdu u anke għandhomx diżabilitajiet jew lejri ikun ġust kemm jista' jkun fir-rigward tal-kompetizzjoni, rekwiżiti u anke fir-rigward ta' kundizzjonijiet tajbin għan-nies li jaħdmu hemmhekk kif ukoll id-drittijiet tal-passiġġieri. Għaldaqstant hemm pakketti fih li aħna qegħdin nanalizzaw hawnhekk. Qegħdin naraw ir-reviżjoni mid-term hemm ħafna xi jista' jsir. U biex intejbu rridu nassiguraw li jrid konna approċċi bilanċjat fis-setturi kollha differenti mm, għal dawk li offru servizz kif ukoll għall-utenti mhuwiex possibbli li nimxu il-qudiem fil-qasam tas-settur tal-ajru u mbagħad nafu pereżempju li hemm il-kwistjoni ta' ġibiltarja xi ftit ta' kontroversja. Irridu nippruvaw nsibu soluzzjoni paċifika bejn in-nies Unit u Spanja. Fisem il-Gwerl NGL il-Sinjura Clonen għal żewġ minuti. Grazzi, President. Komissarju. Nirringrazzja l sur Vendekamp għal uh, xogħol professjonali u kostruttiv tiegħu. Dejja ta' importanza għal Kumitat Tren u l-aħħar riżultat tiegħu eh, huwa ta' importanza għal politika ta' trasport. Kont qed naħseb jekk il-vuċi eh, tal-klient hijiex preżenti fil-laqat tagħna u fid-dokumenti għaliex din hija xi ħaġa tiffetwa lil Ewropej kollha. Xi kultant jidher li l-politika ta' trasport qiegħda hemm biss biex tassigura sigura l-istatus tradizzjonali tal-operaturi fis-settur u li ma tatix eh, servizzi rħas. Jider li jisa xaġa stramba li aħna ninsew li il-klient fil-qofol ta' kollox. Rridu nistiednu l-industrija biex naraw eżattament x'numa l-bżonnijiet tas-settur. Irdu niftakru li l-infrastruttura hija biss parti żgħira u xi importanti hija dak li jiġri l-infrastruttura na bżonn ta' soluzzjonijiet tajbin fis-settur u eh, taħas basra li u iktar faċli li nibnu uh, um, mina f mina f'muntanja mill-li ambjent regolatorju li għamila possibli nużaw servizzi mod aħjar. Il-azzjonijiet aħjar jirtieġu ftit ftit kliem u ħafna iktar azzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna għannom tal-grupp tal-ħodor l-Onorevoli Eichhout, minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. l ewel net nixtieq nirringrazzja il rapporteur il sur Van de Kamp għal kooperazzjoni eccellenti illi kellna miegħu qabel madna, qabel ma bdejna għadna illi ma rridniex sempliċement dokument mimli kompromessi li ma jfisar għal xejn, ridna dokument tajjeb u nistgħu nirringrazzjaw il Sum Van de Kamp għal dan. Eh, qed nara li m'għandniex maġġoranza mar hemm ħafna elementi li għalina huma importanti. Issa l-Kummissarju nixtieq ngħidilha ħadd gost eh, nisimak tajt illi ħadd gost bir-rapport, imma hemm ħafna punti li jistgħu jittejbu jekk wieħed jara s-sitwazzjoni attwali fit-trasport. Il-tranzizzjoni għal modijiet intern tal-ilma interni u bil-ferrovija miex edha tirnexxi ħafna. Jekk aħna rridu innaqsu tniġġis mis-settur ta' trasport laqas dama tantu sejjer tajjeb. L-Ewropa trid tagħmel iktar għandna nistennew iktar mill-Kummissjoni dwar dan fil-qasam soċjali wkoll ħadd gost nisma' eh, referenza għal dan il-ftuħ tas suq għandu implikazzjonijiet soċjali u għanna bżon ta' eh, sinjali ta' progress minnaħa tal-Kommissjoni. Inti għat li għanna bżon ta' xaħġa speċifika u importanti li dan il-rapport naraw bħala e, ampina ta' allarma għal kommissjoni Għanna bżon ta' miżuri ġodda biex nisguraw illi sal-aħħar tal-periodu tal-White Paper it-trasport ikun wasal fejn suppost ikun. l Lundgren. Um, för ett år sedan tillträdde jag detta uppdraget i parlamentet. Jag har... Grazie. Sena ilu għadni sal ukoll kol nisma fuq ħafna problemi fuq trasport. Imma imżon li l-leġislazzjoni tippermettilna illi nieħdu passi, nieħdu azzjoni. Issa l-Kommissjoni qed tagħmel eh, evalwazzjoni a posteriori li hija ħaġa tajba ħafna għal persuni għaw ċittadini tal-pajjiż tiegħi li organizzaw manifestazzjoni biex jipprotestaw fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin issa niffaċċaw il-problemi u lessi li nemendaw il-liġijiet l-esti illi niffaċċaw ukoll kwistjonijiet soċjali biex inwaqfu il-dumping tas salarji u kompetizzjoni zlejali Aħna nħeġġu lill kummissjoni biex tieħu miżura miżuri biex tiġġielet kontra miżuri legali bħad dumping tas salarji. Aħna nixtiequ illi fl-aħħar namlu xi ħaġa sabiex ikun hemm ġusti f'dan is-settur. Grazzi. għal grupp ta' l-NF, il-Sinjura Arnaċċu, grazzi Presidente, eżis kollegi, jena unnek nishtiq najt li ma naqbilx ma' rakomandazzjoni f'dar rapport għalix eh, bl-iskuza tal-ġlieda kontra tisħin tal-pjaneta u s-sigurta fit-toru, dan il-dokument fil-fat qed jipproverġa is-saħħaħ il-burokrazija Ewropea għaskapitu tal-Istati membri Jiena dejjaqt li rajt li aktar fondi pubbliċi li qed jintalbu f'dan il-white paper li ovvjament iridu jagħmlu tajjeb għalihom il-kontribwenti ta' xaxxa mill-istati membri u ovvjament anke mill-Franċiżi. Anke ftuħ ta' swieq nazzjonali tal-ferroviji li qed tiġi imposta wkoll ma tantx huwa faċli wieħed iġġustifika li l-Parlament Ewropew jiddetta lill istati regoli u standards għal eh, sigurtà fit-torro illi qegħdin dejjem jaqisiru inqas sikuri għalhekk jiena se nivvota kontra dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Eh, merci, Madame Depute. Uh, ah, uh, eh, signora deputada, eh, signor, signor deputato Luis de Grandes Pasqual. l de Grandes Pasqual, grazie ħafna President, Kommissarju. Il-politika ta' trasport huwa element fondamentali tas suq interni kwistjoni territorjali tal-Unjoni, politika industrijali u hemm bżonn illi insaħħu netwerks tal-infrastruttura dak port partikolari fuq il-frontieri sabiex kull wieħed kull wieħed mill-modi ta' trasport ikollu l-ambjent eh, ta', ta, kompetizzjoni li eh, tkun xirqa. Hemm ħafna aspetti pożittivi f'dan ir-rapport. Il promozzjoni ta' fuels minn ejjun li jġeddu, mezzi li saw jihdu, jittihdu per pjattaformi ta' trasport kondivis il natura speċifiku tar-reġuni ultraperiferiċi u, u r-rwol importanti tal-ajruporti reġjonali. Inti sur rapporter għamilt biċċa xogħol eċċellenti u għada dana se jkun rifless fil-mod kif nivvotaw. Jiena Spanjol jidirli il-referenza għall ajruport ta' ġibilta memx għalfejn tkun hemm dejjem kien hemm formula biex aħna nsolvu il-diffikultajiet illi ikun hemm eh, bejn il-pajjiżi. Issa din dan huwa l-mezz id-dialogu ir-Renju Unit u Spanja jid-dialogu u solvu il-problemi tagħhom Dan huwa it imma mhux sew illi l-Kunsell jieħu deċiżjonijiet illi mhuwi m'għandux kompitu illi joħodhom. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ertug. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, kollegi, l-ewwel net grazzi l-Sur Van de Camp u l-Shadow Rapporteur tana l-Sinjura Claudia Tapardella xogħol eccellenti illi jamlu. Għana nasbu illi f'dawn eh, l-ġemat rajna illi kienem eh, dialogu kostruttiv madwar erba snin wara li ħarġet il-white paper li aħna adottajnija, rrit li l-anijiet li aħna ifissajna dak iż-żmien li kien kienu ambizzjużi. Għamminna progress fuqhom imma xorta ma l għal kollox nitkellmu dwar il-tnaqqis ta' trasport bit-triq, Eh, u eh, li dana trasport isir bil-ferrovija. Dana għadu għan imbiet għalina. Mill-2008 tal-2011 kienem eh, sem medju ta' trasport tal-merkanzija bit-triq ta' 76.1% u mill-2011 tal-2013 74.9% jiġifieri mixin fid-direzzjoni tajba iżda il-progress huwa uh, kajman wis naħseb li għanna insaxħu l-sforzi tagħna fil-qasam soċjali dak li għanna namlu hawnhekk inħeġġeġ il-Kummissjoni biex tagħti daqqatit lill-Parlament u biex titlob għal dan fil-żmien li ġej dwar regolamenti soċjali u tas-sigurtà għanna niprofaw namlu xaħġa, niprofaw noħolqu titjib fis setturi differenti eh, irridu naħdmu fuq il-sijat ta' xol u sijat tal għas sewiqa, tal-vetturi u emma bżon illi tinsab pozizjoni Ewropea fuq il nullijiet fuq il-triq it-toroq fil-Germania. L-Onorevoli Foster. Si, President, nirringrazzja rapporteur għax-xogħol illi jagħmel mill-perspettiva tagħna tal-konservattivi hija ħasra li l-biċċa kbira tat-test oriġinali tiegħek imbidel li aħna konna nappoġġaw issa sfortunatament hemm ħafna punti illi delegazzjoni tagħna sassiba diffiċli illi tappoġġhom l-ewwel net iktar konċentrazzjoni għal iktar leġislazzjoni soċjali fil-qosam tal-avjazzjoni trasport bit-triq għaliex għandna se jgħala is-swieq u huwa protezzjonist. Imbagħad il-ħolqien bla bżonn ta' Aġenzija Ewropea Sigurtà eh, ta' toroq fl-Ewropa. Dana mhux se jġib valur miżjud. Bat id-direttiva dwar il-portijiet li kifini bħalissa se tagħmel ħsara lill-interessi tal-industrija tal-portijiet fir-Renju Unit u fl-aħħar net ir-referenza għal ġibilta u eh, Dan huwa territorju sovran tar-Renju Unit li huwa membru sħiħ tas-suq waħdini u fil-waqt l ispanja edha eh, tisfida dan l-istat sovran eh, mux se jkun hemm l-implementazzjoni ta' single sky jew laqqas tar-regolament eh, tal-drittijiet tal-passiġġieri u għal dik ir-raġuni u dik ir-raġuni biss sur Vandenkamp aħna ma nistgħux nappoġġaw ir-rapport tiegħek għada nittama li inti tifem u napprezzaw ħafna ix-xogħol li inti għamilt. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa l-Onorevoli Paloma Lopez Bermejo. Grazzi ħafna. Anki tal-li pronunċajt ismi sew, grazzi sur President, il-trasport bit-tri jgħat f-moment ta' tranzizjoni u għet jistenna l-istrateġija tal-Kommissjoni eh, tal-biet tal-interoperabilità, efficienza ambientali uħti u kol napoġġaw il-produzzjoni u distribuzzjoni fl-Europa jobbligawna li naħsbu għal-modell, eh, naħsbu mill-ġdid dwar dan il modelli li jiddependi wis fuq l-infrastruttura kbira u kumpanija kbar ta' trasporti għalek f'dan il-situazzjoni u importanti importanti illi nqisu drittijiet u talbiet tal-ħaddiema dipendenti u anke dawk li huma dipendenti li jkun hemm il-sija tal-mistrieħ is-salarji u li ma jkunx hemm xogħol ekstra u rridu niġġieldu kontra d-dumping soċjali l-abbuż tal- ta' normi tal-ġar tal-merkanzija hemm bżonn illi il-minħaddem jieħu responsabbli huwa inaċċettabbli li dan is-settur jiġi liberalizzat sabiex ma jkunx hemm il-protezzjoni ta' dawn il-konvenzjonijiet u regolazzjonijiet nazzjonali. Aħna maħniex sempliċement qed n-offri servizja għalhekk ma jistgħux jibqgħu barra mill-standards u regoli li jirregolaw il-qasam tax-xogħol tagħhom. L-Onorevoli Daniela Ajuto għal-minuta, grazzi President, kollegi, jina naħseb illi sar xol, sar il-bicċa tajba fuq il-White Paper, imma ħna bħala delegazzjoni ma nistawx nappoġġaw, għalix aħna ma naqblux l-appoġġ kontinwu li eh, irridijatu lil ċerti affarijiet għall-avolja aħna naraw li m'hemmx għalfejn u laqqas huwa utli għall-avolja hemm ħafna elementi pożittivi li aħna ikkontribwejna anke bl-elementi tagħna pereżempju rrieda li jkun hemm soluzzjoni dejjem iktar sostenibbli fuq livell enerġetiku u ambjentali li nippreferu trasport bil-ferrovija minflok bir-roti ħaġa tajba li niprovaw eh, nużaw il-car sharing, l-użu tal-nefqa pubblika, ninċentivaw l-użu tal-trasport pubbliku u anki l-impen għas-sikurezza u ċlida ta' dumping soċjali imma jiena xorta jkolli najt li ma naqbilx ma dan il-test ġi approvata li xal darbohra tiġu tagħtu setat iktar l-Kommissjoni Ewropea biex tiffinanzja eh, xogħlijiet għal xejn li se unu fl-interessi tal lugarkija Ewropea u s-setat il-gbar. Intom ma tridux tammettu l-izballi li għamiltu kif għamiltu bl-euro, intom rajtu illi ma jaħdimx imma edin tkomplu tinsistu dawn il-politiki assurdi qed tagħmlu bħal dawk li għandhom il-vizzju tax-xorb li alla volja jaraw li qed joqtolhom ikomplu jixorbu il-whisky anke filgħodu. Grazzi. U issa ngħaddu għal kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President, Signora Kommissarju, Eżis kollegi. Il-trasport hija sinsla tal-ekonomija, is-suq intern ma jistax jaħdem sewwa mingħajr ma jkollna infrastruttura moderna tat trasport. Aħna rridu nibdlu is-settur tat trasport. Das settur għandu jkun effiċjenti, għandu jkun kompetittiv u iteroperazzjonali. operazzjonali din dinja bidla li għanna bżonna ħafna, speċjalment l-istatistiki, l-istatistikaturi li trasport ħajkun iktar meħtieġ u it-talba liħ ħatir doppja. Proset l-rapporter u għab rapportaċ eccellenti b'kummenti importanti dwar kwistjoniet importanti. Ovvjament mux il-panakea, hemm ħafna differenzi u problemi fis settur tat trasport imma il dak li qed joħroġ bih ir-rapport huwa tajjeb għal huwa jservi bażi għal xogħol warajh wara dan. Nitkellmu fuq is-social dumping. In-nies edinu jaħdmu li jużaw u jaħdmu fis servizzi ta' trasport għandhom ikunu eh, jaħdmu f'dinjità u jkollhom remunerazzjoni tajba. Allura għandna eh, għandna wkoll nappoġġjaw kompetizzjoni ġusta, imma ma nistgħux noqogħdu nifmu fuq il-konċett naqblu fuq il-kunċett ta' social dumping bħala skuża biex innaqsu il-possibilità ta' kerja oħra minn stati membri minn stati oħra eh, fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna irregolaritajiet li qegħdin jiġu msemmija, irridu niġġieldu l-abbuż u dan huwa ovvju. Għandna nirrinforzaw ukoll monitoraġġ meta niġu għall-implementazzjoni ta' dispożizzjoni li għanna bħalissa għas servizzi fl-istati membri ta' trasport. Grazzi ħafna l-kellim jmiss, grazzi ħafna, Sinjura, il-Sinjura Selova. Grazie. Sur President, Signora Kommissarju, permetti li l-ewel li nirringrazzja l-rapporter u shadow rapporters għax xogħol eccellenti bħala shadow rapporters tax xogħol eh, ta' rapport uh, eh, inizjali jiena naqbel mal-pożizzjoni tar rapporter li biex wieħed joħloq spazju komuni uh, u nużaw risorsi sostenibbli hemm bżonn illi nikkonnettjaw il-mezzi il ta' trasport fl-istati kol membri kollha rridu naraw li neħilsu mill differenzi eżistenti li jeżistu bejn il-pajjiżi l-antiki u dawk ġodda tal-Unjoni Ewropea u nsaħħu ntejbu il-konnessjonijiet transkonfinali jena naqbel illi għanna innaqsu lan tal eh, ta' kemm nis jitilfu ħajjithom jew weġġaw fuq il meta jkun qed fit-tri l-intejbu il-trasport pubbliku insaħħu il-kondizzjonijiet soċjali għal ħaddiema u jiena se nappoġġaħ dan ir-rapport. Grazzi lil kulħadd. Dekuji. Eh, Grazzi lilek. U issa id-deputat Jill Seymour. Minuta, kull kelma kjoġbok. Grazzi ħafna. F'dan rapport rapporter, rapporter qed idaħħal l-introduzzjoni qed jitkellem fuq l-introduzzjoni ta' Cable kas bħala bħala pożizzjonijiet 16 miljun infaqna biex nibnu l-Cable Car 6 miljuni ta' operazzjoni spejjeż operazzjoni fl-ewwel sena. Di mhix cost effective dan rapport qed jitlob biex ikun hemm eh, reviżjoni fil-ispezzjoni Pisa, specialment fis sezzjoni 8 li għamela possibli biex kunem restrizzjoni minna ħata stati membri għal sigurta fitri u karatteristiċi ta' infrastruttura li jistow jitneħħew. Għal darbohra, f'dar rapport qed joħroġ il-fatt li s-sovranità ta' pajjiżi jistgħu jiġu eh, mittifsa din hija għaru każa. Hemm proposta wkoll il-Komissjoni kollha iktar poteri u setat biex taġġel il-proġett TNT, jew kif aħna seħulu lej ċestnej. Din dinja dinja m'għandix bażi u allura ħanivvota kontra tagħha. Grazzi, grazzi ħafna, Sinjura. U issa l-Onorevoli Salini jekk joġbok għal minuta. Grazzi President is-sensazzjoni li eh, qegħdin qisu inħarsu li ktib eh, lejn il-ktib abjad u sar xogħol ta' medjazzjoni diffiċli ħafna naħseb li l-Komissarju jista' jrikonoxxih dan fil-klim tiegħu iva stajna eh, naraw il- ix-xogħol verament diffiċli u sottili li sar fost delegazzjonijiet li għandhom distanzi differenti ħafna u anka għall-intenta tal-Parlament Ewropew m'għandux u d quddiem xogħol bħal dan fejn jidher li aħna nistgħu nirriżolvu t-tensjonijiet qed nirriskjaw illi illi indaħlu għaw ġew it-tensjonijiet ta' diversi pajjiżi imma r-rapport juri għandu l-karatteristiċ kollu biex jiġi appoġġjat f'dak għandu xaqsam ma' trasport permezz ta' trennijiet, per eżempju, juri li s sensibilizzazzjoni u xoll li jider kif għanna ninvestu fuq it-trasporti biex ma' netħlux kull madux nirrepetu l-kapricċi li jati kisru jħarbtu l-Europa fuq diġa kwistjoniet li aħna informati tajjeb naraw il-possibilità li n-naqsu l-investiment u nirrispettaw il-responsabilità ambientali tagħna u dwar dan ir-rapport li jifavorixxi it-triq lejn investimenti li huma importanti u utli għat-trasport ta' prodotti dan il-kontinent għandu bżon li żvilupp li ħaqqu f'dak li għandu xasam ma' trasport u da joħroġ minn dar rapport. Grazzi u issa l-onorevoli Jongerius. Jongerius, Signora Jongerius, għal minuta kjoġbok. Grazzi ħafna, President. il-piloti jett jiġi sforzati li tajlu l-ajruplan ix ma jistax jagħmlu eh, iżjed. Eh, il-xofira ta' trakkijiet jkomplu bix-xogħol tagħhom għax jibżew li jitilfu ix xogħol tagħhom Basikament dawn huma qed e, e, e, ir-regoli qed isiru għax ħadd mu se jiċċekkja fuqhom, ma nistgħux inħallu l-affarijiet jibqgħu jgħaddu dawn l-affarijiet hekk. L-Ewropa tittem din il-ħaġa. Dak qed joħroġ mir-rapport huwa pożittiv. Aħna kuntenti ninnotaw illi demokratiċi kristjani jidru konvinti li dan irid isir, allura nifraħ il-kollega tiegħi fuq in-naħa l-oħra, il-Kummissjoni Juncker issa għandha bżonn tidħol fl-azzjoni. Il-Kummissarju wera irrida politika tiegħu il-lejla u naħseb wasal iż-żmien u nurru ċertu ambizzjoni fuq ċerti minn daw il-proposti li li temmu eh, abbuż soċjali fis-settur ta' trasport. Grazzi għatih. Grazzi Sinjura. U issa l-onorevoli George Bach għal minuta. Eżis kollegi, l-ħagġa grazzi l-koordinatur tana, Vanderkamp, li jirnexilu li jiproponi Eh, eh, daw il-miżuri żgħar nixtieq nikkonċentra fuq tliet punti jekk tippermettuli għax għandi żmien limitat. L-ewwel ħaġa fuq trasport bit-triq. Narfu l-isfidi u l-problemi li għandna u ilna nafu bihom. Sigurtà, ambjent, kwistjoni soċjali ma nix bżon liġi ġodda flimkien ma' stati membri aħna għandna bżonn implementazzjoni komuni u armonizzata ta' leġislazzjoni u kontroll aħjar. Aġenzija komuni naħseb tirrappreżenta żvilupp kbir dwar it-trejnijiet ferrovija għandna bżonn pakket dwar il-ferrovija fit 20 sena tal-istruttural il-ferroviji tal-Ewropa bekk ikollhom għandhom rwol importanti ħafna dwar l-avjazzjoni tas settur qed jiffaċċja problemi li jitla fil-kompetizzjoni. Kompetizzjoni u sigurtà u għanna bżon u joħorġu da soluzzjoni ta' hawnhekk. Sinjura għal diversi snin ilna ħafna eh, minajrazzjoni minħabba predeċessuri tiegħek allura l-Unjoni ta' Trasporti hemm bżonn tassumi r-responsabilità tagħha u ċittadini għaċ-ċittadini fl-Ewropa li jistennew ħafna minn għandek. Grazzi u issa ngħaddu għal-Sinjura Klun għal-minuta u nofs jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Grazzi Sur President u Sinjura Komissarju. Grazzi tal-li għada fosna l-lejla u nirringrazzja l sur Van der Kamp għal isforzi li wetta fatt ta' bilanċ għal ta' xur biex jagħmel xi tip ta' pożizzjoni ta' kompromess li nittamaw ikolla eżitu ta' suċċess għada fil-votazzjoni il-rapport jew juri diversi riflessjonijiet tajbin tal-trasport u affarijiet u aħna nafu kemm importanti għall-impjiegi u l-konnessjoni ma' diversi reġjuni u fil-qalba ta' diskussjoni tagħna huma servizzi servizzi ta' trasport li huma ċittadini u anka anka il-dinja tal-negozju li tiddependi mit-trasport u l-erja kollha tal-avjazzjoni u l-pakket dwar it-trennijiet naħseb huwa estremament importanti aħna li konoxxu li maħniex li l-karriers issa l-kompanija tal-ajru għedin jikkompetu fuq livell globali u dan għand il-problema għandha bżonn tiġi indirizzata id-dinja kull ma jmur id-dati ċkien, in-negozji, passiġġieri, iridu jivvjaġġaw minn naħa l-oħra għall-Asja, l-Istati Uniti, l-Awstralja, u allura il-kumpanji tal-ajru jridu jikkompetu bejnietom u jiftħu ma' xurxin eh, id-dialogu anka mal-manħa tal-golf nixtieq nisħa illi verament huwa id-dinja ħaġa li qiegħda żżomm lura lill-kumpaniji tagħna u fuq daw ir-rotot mhumiex eh, kompetittivi biżejt u għandna bżonn indirizzaw is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna sinjura u issa nibdew produtt. issa nibdew il-KGDI u sinjura Claudia Montegria Għandek il-kelma, sinjura. Sinjura. Grazzi ħafna, ziz kollegi, president, komissarja. Il-fattu li għadna il-bot ħafna mill-erja unika f'dak li għandu xasam trasport Ewropew ma' miexin bil-mot leja. Allura għannina kontenta biex xogħol eh, tar rapport kollega rapporter u xedow rapporter zemmen saru qatt ta' referenzi fuq eh, fu it-trasport bil-bahar u rridu nsaħħu il-kapacitajiet tal-portijiet Ewropej. Imma għandna bżonn miżuri apposta mingħajr ħafna iktar żmien biex intejbu dawn il-motorways of the sea biex intejbu it-networks. Jina jidispeċini. Mm illi qed nagħmlu referenza sempliċi għall-erja marittima mingħajr qabel ma nitkellmu fuq affarijiet oħra daħaj kollu impatt qawwi fuq ir-reġjuni tagħna tan-naħa ta' barra tal-Ewropa u għandi nsemmihom. Allura nitlob il-Kummissjoni Ewropea biex joħorġu bil-bazzjonijiet u azzjonijiet ċari biex jaqdu il-gżejjer Ewropej mal-komplement tal-Ewropa u jieħdu ħsieb dawn ir-reġuni naħa ta' barra tal-Ewropa meta jkunu qed implementaw miżuri meta niġu wkoll għall-implementazzjoni ta' emissjonijiet ta' greenhouse effect jekk joġobkom il-president qed jitkellem, jekk joġobkom irrispettaw il-ħin tagħkom, kellha naqtalkom il-mikrofonu. Grazzi sur viċi President dan huwa rapport tajjeb ħafna rakkomandazzjonijiet importanti. Diversi votazzjonijiet separati, inklużi fuq il-ħtieġa għal dwar il-portijiet, kif ukoll fost affarijiet oħra il-kwistjoni tal-kapaċità u l-benefiċċji tat-tendering. Sfortunatament aħna tar-Renjuni ħan maħniex ħan appoġġjawhom daw il-punti Eh, però importanti li aħna innaqsu eh, bal 60% sal-2015 eh, l-effetti serra. Eh, jina b'mod nixtieq insemmi u nifoka fuq l-investiment l rapport fil-belti ta' Londra, investiment ta' trasport mhuwiex qed ilaħħaq mal-ekonomija u popolazzjoni dejjem tiżdied, mal-Ewropa kollha sitwazzjoni għall-istess. Irridu nindirizzaw dan b'mod urġenti. Dinja hemm void kbir u hemm bżon nimlewħu nindirizzawh u nirkonoxxu li waqt is-settur privat għandu rwol aħna għandna bżonn eh, eh, fondi minnaħa pubblik għandna bżonn ħafna fondi pubbliċi fis-settur tat-trasport. Grazzi ħafna kellimni jmiss. it-trasport huwa kruċjali għal tkabir ekonomiku fl-Ewropa u rridu nżommu f'moħħna il-protezzjoni tal-ambjent u l-interess tal-passiġġieri imma it-trasport huwa responsabbli għal 25% tal-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra li huwa t-tieni fis-settur tal-enerġija u għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea trid tippromuovi forum eh, eh, li jġeddu ta' trasport, anka trasport tal-massa kif ukoll ferrovija. Aħna għandna bżonn nikkonsolidaw l-infrastrutturi tagħna biex bekk qed tnaqqis f'inċidenti fuq it-triq u għandna bżonn ukoll eh, nagħmlu l-verifiki l-kontrolli tagħna. L-Unjoni Ewropea wkoll għandha bżonn tixpruna t trasport bil-baħar u tassigura li l-popolazzjoniet li jiexu fi gżejjer pal-leġew per eżempju jkollhom aċċess għal mainland. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Grazzi President, Kommissarju, grazzi li rapporter għaxol li għamel l-Europa għanda bżon sistema integrata tal-mobilita interoperabli li s-saħħaħ sostenibilità tal-ambjent u tat trasport l-lum dan iswinna 1% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea id-difiża tal-interessi partikolari tal-istati membri hija ir-raġuni għalfejn ħafna regolamenti eh, Ewropej mhumiex qegħdin eh, jiġu implementati u mbagħad qed tiddajja fil-kompetittività tal-Ewropa. Aħna rridu nimplementaw il-prioritajiet tagħna li xan jagħti valur is-sistema kollha rridu naħsbu għall-utenti kollha inklużi dawk li għandhom problemi ta' mobilità meta nitkellmu dwar id-drittijiet tal-passeġġeri, bekk aħna se nistgħu nżommu il-pożizzjoni tagħna fuq il-linja ta' qudiem f'dan ir-rigward. Aħna rridu nagħtu servizz ta' kwalità li tejjeb il-ħajja tagħna u anki l-alternattivi tagħna fir-rigward tal-bidla fil-klima. Grazzi. Grazzi ħafna u issa l onorevol Kallija Marimis. Buru NV jsem velmi ocenila, že zvýšená apprezzajt ħafna iż-żieda fl-effiċjenza enerġetika li hija waħda mill-prijoritajiet tal-politika ta' trasport. Irridu nużaw aħjar ir-riżorsi fis-sistemi ta' trasport kollha sabiex niżgurraw li jkun hemm użu aħjar ta' kapaċitajiet eżistenti bħal rapporter fost laxar għanijiet tal-white paper jaqbess jen es l-izvilup ta' trasport eh, publiku sabiex innaqsu l-pis fuq l-ambjent, l-infrastruttura, l-mobilità minn bib għall-liħor ċiklisti u anki għal persuni anzjani illa illi eh, jew titlob tirrikjedi investiment qawwi imma il-rizultat pozittiv ta' dan l-investiment se jgawdu minnu anki l-istati membri. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel kollox li tista' sabiex eh, networks tal-ferroviji jittejbu, jissaħħu, jkun hemm l-interkonnessjonijiet u anki li ninkludu l europa ċentrali f'dan il-network. Grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Peter Koch. Ikkellimni jmiss. Grazzi tal-kelma, is-settur tat trasport għandu influenza diretta fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum, l-ekonomija tagħna, l-klima, saħħa, aspetti soċjali, turizmu u ħafna kwistjonijiet eh, punti oħra u ħafna drabi ma nirrispettawx biżejjed dan is-settur. Eh, Dalli qed ngħidu llum ħajkollu effett dirett fuq iċ-ċittadini tagħna u allura għandna bżonn inventarju, aħna għandna bżonn iddeċiedu kif għandna nimxu l-qudiem u nimxu iżjed lejn mobilità sostenibbli u erja wahdanija għat-trasport Ewropew proset tal-rapport u r-rapportija jista ikun aħjar fuq ċerti punti, il-sistemi tan-nollijiet per eżempju, u l-kwistjoni ta' sistemi ta' appoċċa għal-ministru għas-sewieqa u nifukaw fuq sistemi ta' trasport u kontent li dan qed joħroġ minn dar rapport anka li ndaħlu strateġija innidu strateġija biex innaqsu żmien li persuni li jkunu weġġaw fuq it fuq it-triq ikunu eh, imwaqfin minħabba traffiku. Anka liv, innaqsu livelli ta' alkohol fid-dem ta' xufiera. Grazzi. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Kjoġbok. Grazzi, President. Jena nishtiq nirringrazzja ir-rapporter xi tħassib is-sigurtà fit-toroq l-ewwel sena aħna tilflifna l-ġlieda li xie numru tal-vittmi żdied Aħna għadin nistennew Sinjura Kommissarju proposti li se toħroġ bihom inti nfakrek li anki l-istrumenti SEFCO UFC huma utli għal manutenzjoni tal-infrastrutturi u mbagħad il-riskju li għandhom il passagġeri minħabba terroristi f'Londra, f'Paris, f'Pariġi, eċetera, lek aħna nitolbu il-grupp ta' ħidma li jmiss u l-Konsil jagħmlu proposti eh, biex aħna nkunu nistgħu niffaċċaw dawn it skeddidiet bat il-ħaddima eh, li jaħdmu f'dan il-qasam eh, rridu nħarsu s-saxħa tagħhom u nistaqsu għalfejn iż-żgħażagħ Ewropej għadhom eh, qiegħda fil-waqt li hemm tant mezzi mezzi ta' trasport li huma wieqfa aħna nistennew bil-ħerqa il-proposti tiegħek Kummissarju sabiex il-settur ta' trasport isir attrajenti għal ħafna żgħażagħ li huma qiegħda Aħna napoġaw ukoll l-użu tar-roti imma anke aspetti bħal trammijiet hemm bżonn ukoll budget għal dan kollu u li dak li ma minniex lefsi hemm bżonn ta' eh, komplement ta', ta nefqa għal networks ta' trasport. Aħna nħossu illi żewġ strumenti huma fundamentali sabiex aħna ikunu nistgħu nimplementaw proġetti kollha li noħolmu bihom. Grazzi u fl-axħar fissem il-Komissjoni il-Komissarju, il-Sinjora Komissarju. Full kelma. Grazzi President, onorevoli membri, grazzi ħafna tal-kommenti speċifiċi u ħadna nota tagħhom kollha ir-rimarki tagħkom illum u r-rapport se nikkonsidraw sewwa għal fil-finalizzazzjoni ta' white paper għal rapport ta' implementazzjoni li ħaj joħroġ fl-aħħar ta' dis-sena. Imma nixtieq nisħaq kemm illi aħna nisimgħu illi aħna l-koll nirrikonoxxu kemm importanti s-settur tat trasport għad kabbir, impjiegi u għal affarijiet oħra. Allura nixtieq ngħid xi ftit iżjed kliem fuq il-proċess innifsu. Il-konsultazzjoni eh, fost l-imsieħba interessati issa hija konkluża. Miżuri ta' implementazzjoni tal-white paper tal-2011 reċentement biss issa ħarġu u għadna qed nieħdu stok ta' dak li ġi implementat diġà dak li sar bla bżonn nispiċċa żmienu u li dak li għatri tisir. Ovvjament, qed nitkellem fuq l-2011 fejn il-xena politika u ekonomika eh, imbidlet illum. Però ċerti partijiet tal-paper għadhom relevanti u hemm bżonn u tajjeb li jiġu attwati. U weda nemmen il-Parlament Ewropew jaqbel ma dan. Għal darbohra nixtieq nirringrazzjakom lill-Onorevoli Van der Kamp, grazzi ħafna r-rapporter u l-Parlament parlament kollu tal iddeċidew li jieħdu din l-inizjattiva. Kif semmek fl-introduzzjoni tiegħi, aħna żgur naqblu fuq il-linji inġenerali għal qudiem nisma ħafna talbi tal-azzjoni. Joġobni dan. Issa jenaħtmu fl-imkien għannuna għall-inizjattivi li hemm bżonn biex nagħmlu verament progress. Grazzi għatih. Eh, Fala, time for our rapporteur. Grazzi ħafna il-rapporter, issa nisimaw minn għandu rapporter għal żewġ minuti. Grazzi għatiħ, sur President. Qabel ma nimxi nejċa ħagħuħra, nixtieq ningrazzja Sinjura Kommissarju u l-personal tagħha u għal kollegi tagħkom għal klim sabiħ tal-lejla. Imma anka l-kummenti tagħkom kritiċi, l onrevoli Foster diġà et mill-awla, imma verament nifhem il-punt li inti għamilt sinjura il-lejla. U ħan ikkonsidraw kemm jista' jkun meta niġu għalik tal-implementazzjoni tal-imsemmija proposti. Il-midterm review tal-white paper miexi lejn l-implementazzjoni President u narraħ bħala xogħol tiegħi fis-snin li ġejjin nassigura li kull ma daħħalna f'dan ir-rapport un un nemmen li dan jiġi aċċettat għada fil-votazzjoni jisir jiġi attwat diġà l-Kummissarju qalet li għandna bżonn bilan ġdid binqas regoli iktar sostenibilità Ik servizzi aħjar ma m'għandniex eh, ninsew id-dimensjoni soċjali wkoll fix snin li ġejjin se jkun priorità prioritarju għal Kumitat ta' Trasport illi jattwa dan. Grazzi ħafna.